L-ewwel rapport tagħna huwa Missur Jura Ferreira, rapporter għal żewġ minuti. Jekk jogħġbok. Obrigado, signor. Grazzi, President. Jiena nixtieq ta' tajti titlob għas-silenzju minnaħa tal-lemin tal-Kamra Nixtieq nisħaq li l-grupp tagħna kien talab diskussjoni għas-sajt f'din is-sessjoni li inkludu dan ir-rapport fir-rigward il-ftehim tas-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u Saw Tome u Prinsip ma ħafna mill-gruppi l-maġġoranza tal-gruppi l-oħra marru kontra din id-diskussjoni. Dan ma nistax nifmuh tant li l aġenda mhix mimlija daqsbajda ġifri hemm ħin kieku ridna. niddiskutu dan il-punt illum. Issa fuq dan il ftehim importanti nfakru il-Parlament Ewropew qed jillimita li japprova jew le il-proposta ta' negozjati tal-Unjoni Ewropea għalhekk skontna ma nistgħux irresqu amendi. Li kieku nistgħu irresqu amendi, il-proposta li qed niddiskutu llum aħna votaw fuq għallum tkun ferm differenti minn dak li għandkom qudiemkom. Għalhekk huwa neċessarju li jkun hemm emendi qalila għal emendi u l-filosofija ta' riżultati ta' dan il-ftehim. Importanti li napprovaw dan il-ftehim ta' sħubija, importanti kemm għas sawtomew prinsip kif ukoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu da ma jistax jissodisfa jew jieħu post il-bilanċ negattiv li kien hemm tal-imoddi u ma jistax jieħu post in-nuqqas ta' bidliet oħrajn li huma meħtieġa, pereżempju l ntejbu l-affidabilità fuq il-bit ta' ċertu speċi ta' ħut u rridu nivverifikaw l-istat ta' konservazzjoni ta' rizorsi ta' sajt. Għalhekk hemm bżonn li nħarsu l-iżvilupp sostenibbli u nħarsu wkoll is-sawtomew prinsip. Irid ikun hemm kooperazzjoni magħhom għad-differenza li ġara għandak li ġara dawn l-aħħar 30 sena. Rajna li kienem zvijar mill-ftejim attwali ma' Sao Prinsip. Għalek dawn huma rekwiziti ta' ftejim ġust u tas-sow li promovi l-iżvilupp u sajt sostenibli. Il-Kummissjoni Ewropea titqis fi snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Ferreira, votazzjoni nominali miftuħa. Has everyone voted? Kulħadd il-vota? Nara il-votazzjoni. Adottata. Grazzi u proset l-rapporter. Il-rapport li jmiss huwa rapport kadek, votazzjoni nominali mill-ġdid, votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Kulħadd ivvota, votazzjoni malwa. Adottata. Issa naddu għar-rapport tas Sur Brock, votazzjoni nominali. Minn ġdid, kollegi, niftaħ il-votazzjoni. Sur Brock, jekk jogħġbok, grazzi. Has everyone voted, colleagues? The vote is now. Kulħadd ivvota, kollegi, nana il-votazzjoni. Adottata wkoll. Kollegi, ngħaddu issa il votazzjoni dwar il-konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, talba tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu, votazzjoni unika billi tollu idejkom minn huwa favur, jekk jogħġobkom, kontra, astenzjonijiet, adottata. Grazzi. Nivvotaw issa fuq il-rapport ta' Sinjura Ris l dibattitu fil-fatt fuq il-koltivazzjoni tal-OGM issa nifutaw votazzjoni nominali għall-emenda 52. Infakarkom kollegi illi huwa meħtieġ 376 voti ġifiri maġġoranza kwalifikata biex tiġi adottata. Niftaħ il-votazzjoni. The vote is now closed. Votazzjoni maluqa, kollegi adottata 480 vot favur, jiġifieri l-maġġoranza kwalifikata intlaħqet. Nħabbar l-Kamra l pożizzjoni tal konsil ġiet emendata skont din il-votazzjoni. Grazzi. Next vote. Naddu issa l-votazzjoni li jmiss ir-rapport tas Sur Mato, rapport tas sajt naddu għal votazzjoni tal-amenda 1 u 2 u minn 4 sa 25. Dawk li huma favur, ollu idejkom, jekk iżokkom. Min huwa kontra, jollu idej. Astenzjonijiet, ollu jdejkom, adottati. Emenda 26, ollu jdejkom il-ġdid, min huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 27, min huwa favur, Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Imbatna naddu għall-emenda numru 3 tal-Kumitat min huwa favur, olli dejkom, ikkeġobkom, min huwa kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Issa naddu għall-emenda 28 billi tollu idejkom min huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Nivvotaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni, ollu jdejkom minn wa favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Issa nivvotaw votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluħa. Adottata. Grazzi kollegi. Bekk intemmu l-votazzjonijiet tal-lum u issa dal-waqt nieħdu l-ispjegazzjonijiet tal-vot.